tiddiskutu. Nixtieq nirringrazzjakom il-koll għal kontribuzzjoni tagħkom u nixtieq ninformakom li s-sessjoni tkompli għada filgħodu fid-disa. Grazzi ħafna u l-lejla tajba.